spiegazzjoni tal-vot. Nishtiq nirringrazzja kulħadd għal kontribuzzjoni, il-President ringrazzja l-interpreti wkoll, grazzi l-kollegi, grazzi anki l-membri kollha tal-Parlamentu, daw kolla li intkom sejrin l-ura.